bħal dejjem naddottaw politiki eh, bħal dawn. Meta se jkollna politiki li joħolqu x-xogħol? Grazzi ħafna. Sur President tal-Kommissjoni, President tal-Kunsill Ewropew.